Di ma jidirx li għaw kommenti fuqom. Issa, aħbarijiet mill-President. Wara regola 2.1 paragrafu 3 il-Komitat tal fajt Kostituzzjonali issuġġerixxa din l-interpretazzjoni tar-regola 51. Il-proċeduri fil-każ ta' laqat konġunti ta' komitati għandkom il-klim u d-dimkom il-proposta jekk ma' oġġezzjonijiet meta jiġu adottati minuti ta' din il-plenarja din il dan il-suġġeriment jiġi meqjus approvat skont paragrafu 211 paragrafu 3 il-Komitat tal affajt Kostituzzjonali proponi dan l-interpretazzjoni tar-regola 192 koordinaturi u shadow rapporteurs intom għandkom it-test dan is-suġġeriment se jiġi meqjus bħala adottat jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet